mill-konferenza tal-presidenti irċivejt proposta għal ħatriet għal komitati. Dawn huma eh, l-ismijiet li ġew proposti daqdin fid-dokumenti fuq il-sit elettroniku tal-Parlament il-skadenza l-emendi fil-plenarja hija